l-ewwel wieħed is-sur Farija dwar il-futur ta' l-oċeani tagħna fil-kuntest tal-SDGs tal-2030 Governanza Internazzjonali ta' l-Oċeani. Erba' minuti is-sur Farija. Iva, grazzi ħafna. Qed nitkellmu fuq l-oċeani nafu li dawn jatuna l-enerġija tkabbir ekonomiku jajnuna u kol fil-medicini il-rizorsi tal-kosta jajnu l-umanita u l-izvilup l-industriji bazzati fuq eh, l-oċeani ituna valur miżjud ta' 3 biljun ta' juri u dan se jkompli jikber sal-2030 l oċeani huma fraġli u jagħtu ħafna riżorsi tal-ekosistemi. Dawn e, kollha qed jiżviluppaw imma rridu naraw sostenibilità tagħhom dawn għandhom ir-rwol ukoll l-oċeani fil-klima jagħtu l-ossiġenu u jassorbu 25% tal-carbon dioxide jerġgħu jitfaw ukoll il-sana fuq il-pjaneta. Jgħinu wkoll biex niġildu kontra il-tisin tal-klima. Imma dawn nużawhom, nisfruttawhom ħafna isofru minn klima, l-ilma tagħhom li qed isir iktar aċidiku, aċidu il-bniedem qed jużom ħażin. Hemm ċertu affarijiet urġenti il-tibdil fil-klima eh, sal-2050 se jġibinna anki problemi tal-ikel. Eh, a nível regional e global. Estes fjux forum reconhecidos. Hemm bżonn li fuq il-livell reġjonali inkomplu naħdmu aħjar anki l-agenda tal-ġurs ma'uża Rio Plus dawn l-affarijiet stipulatom il-protezzjoni tal-oċeni u l-fat li nużawhom b'mod iktar responsabbli dan kollox jidħol fi program ikbar il- l-2016 il-Kummissjoni li ovvjament huma parti mill-aġenda tal-Komissjoni tal-2020 l-idea hija li aħna nsaħħu il-management u naraw li daw jintużaw b'mod sostenibbli hemm bżonn li e, ninsiru nafu l-oċeani aħjar biex dan nagħmluh fl-Ewropa u kol fid-dinja governanza internazzjonali titħol fit-tlet attivitajiet l-iżvilupp sostenibli il-rwol tal-Unjoni fid-dinja u anki x-xogħol għall-Ewropa, l-ekonomija marittima, l-kompetitività marittima huma essenzjali peress li l-oċean l-istat tagħhom imħabba l-aġir tal-bniedem għandhom xinkwetawna. kulħadd għandu jaġixxi flimkien u b'mod iktar deċiż. Ir-rapport li intom se li votajtu jinkludi wkoll partnerships tal-oċeani mal-imsieħba l-iktar importanti sabiex ikonna governanza aħjar tal-oċeani il-mod ta' kif aħna nitrattaw l-oċeani se jiddependi jekk aħna bħala speċi umani umana eh, jirnexxux eh, inkomplu nejxu il kommissarju Vella eh, jaf x'inhu l-prioritajiet tajjeb li jkun hemm governanza internazzjonali u għalhekk sinjuri li jiena nispera li għada meta nivvutaw nista' norbot fuqkom Grazzi ħafna din il-proċedura imorru għal tiegħi il-Sinjura eh, Betikajnen. Minuta. L-ewwel nett jiena nixtieq nirringrazzja il-kollega Farija għal dan ir-rapport eċċellenti tiegħu. Jiena nixtieq nirrepet il-pozizjoni ta' qabel tiegħi li l-Unjoni għandha tkun i minn ta' qudiem net eh, meta tnitkellmu fuq governanza u liġijiet internazzjonali u anki konvenzjonijiet vinkolanti fuq livell internazzjonali għal mm, setturi diversi. B'dan il-mod ukoll naraw li ma jkunx hemm sajt żejjed, il-Marine Conservation Areas ikunu koperti anki biex aħna nisalvagwardja biodiversità biex niġildu kontra l-acidità u l-fat li jintefa tintefa l-kimika fil-bħra l-attivitajiet u kol fuq il-ċertu prinċipji u kol il-problema tal-microplastics għax din hija sfida urġenti. Hemm ħafna xwieħed fuq xiex jaħseb għal-ġejjieni u nawgura l kummissjoni li tibda mill-aktar fiż. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Ekstrom minuta u Grazzi ħafna jina nirringrazzja s-sur Farija għal dan il-rapport veru tajjeb, kooperazzjoni tajba. Iva, hemm bżonn inkunu iktar disċiplinati, tibdil tal-klima, kollox jaffetwa l-oċeani, l-ekosistemi marittimi jiġu affetwa mod diretta u anki il-sajt nafu li hija pressjoni imma hemm attività ġdida għadna ma nafux l-effetti fuq l-ekosistemi ta' eh, l-aġir tal-bniedem in ġenerali li jisir meta eh, nkunu qegħdin inħaffru ukoll fil-font. Ovvjament ħatmu proprjetarju tagħhom imma huma il-bżonju eh, huma għal futur ta' kulħadd. Is-soċjetà ċivula u hemm obbligu anki eh, għaddiet internazzjonali li tipproteġihom dawn il-fondi tal-ibħra. Arvoisa puhemies, haluan myös kiittää kollega Faria erinomaisesta mietinnöstä. Grazzi ħafna il-kollega Faria, ringrazia har rapport eccellenti, aħna nafu li t ta' l-ibħra hija sfida kbira, speċjalment il-plastik. 95% eh, tal-plastik jintuża darba u mbagħad jintrema. U fejn jispiċċa fl-oċeani, tunella tisħaħ jispiċċaw fl-oċeani fl-ixken u boros tal-plastik hemm bżonn li naġixxu tajjeb issa li l-boros tal-plastik fl-Europa wieħed irid iħallas għal-jom u anki il- fliex kien qed jiġu reċiklati. Il-Finlandja ilna l-ħafna snin issa nirreċiklaw il kien tal-plastik. 92% tal kien tal-plastik jiġu reċiklati, jemżon namlu dan fl-Europa kollha Issa fuq il-microplastics li eh, nsibuhom fil-kosmetiċi dawn għandhom jiġu projbiti kompletament. Grazzi ħafna. Is-sur Polċek. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nixtieq nina ma dawk li tkellmu qabli dwar l-iżvilupp kritiku li qed jiġri fil-libħra u l-oċeani tagħna nkellim nixtieq infakkarkom fuq l-artiklu 14 tal-Aġenda tal-Ġnus Maquda li tistipula li għandna nipproteġiku b'mod sistematiku l-ibħra u l-oċeanu. Imma is-sajt ukoll qed iġib dannu għall-ħajja marit fil-ibħra u fl-ekosistemi. Fil-bidu rajna twissija dan l-aħħar Għax kienem dead zones li um, zdidu erba darbiet eh, zoni fuq il-kosti li xintisti għedin jedulna li diklu wieħed jista jiffaċċja jekk naħdmu flimkien, speċjalment ukoll mal l-agrikoltura. Signori, ti tixti u koll t-intervjeni fil khdi di għaj, darboħra jidinna qabel għax nkunu rridu n-organizzaw ruħna. Għantik iċ-ċans kellem Qabel naddu s-survella. Grazzi ħafna, Sinjura President, skużawni li ma għafżajtik qabel, nixtieq nifraħ il-kollega dwar dan ir-rapport huwa importanti li l-Ewropa tkun inta net fuq il-governanza tal-oċenjan mhux biss xanna għandna responsabilità dwar l-SDGs, imma jekk aħna ma nagħmlux dan ħadd mu se jagħmlu. Għalhekk aħna hemm bżonn verament ikon neħdu rwol ta' tmexxija fil-reċiklaġġ avvanzajna dan l-aħħar. Imma dan sar ukoll fl-iżvilupp ta' swieq eh, eh, f'żoni oħra tad-dinja. U il-fat li forsi hemm swi oħra li ma, jkomplux aħna hawnhekk irridu naraw li ma naqtawx qalbna mbdon inkunu l-mexxej għax inkella ħadd mhux se jsegwina. Qed nitkellem fuq il-plastics, il-sajt industrijali u tneġġis b'mod ġenerali l-Unjoni hemm bżonn tkun tmexxi u fit-28 stat membru nagħmel appell biex kulħadd jagħmel ver jaħdem iktar bisħiħ. Nisimgħu issa s-survella biex jikkonkludi d-dibattitu tagħna. Nirringrazzjak, Sinjura President. Onorevoli membri, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja s-sur rapporters il-Sur de Aguirre u anki Farija u anki il-Shadow reporter sa' xulsi li għamlu jina nelqa dan il-rapport ta' inizjattiva propja dwar governanza tal-oċeani u tajjeb li qed naraw ġifiri li intom qed taqblu mal-komunikat konġunt u l-attiviti li joħorġu minnu jiena nirringrazzja il-dawk kollha li tkellmu fuq eh, nirringrazzjahom kollha. Dan il-komunikat huwa pass il qudiem ta' xija l-ewwel darba li l-Kummissjoni u rappreżentanta Awalja qegħdin joħorġu b'dikarazzjoni bħal din dwar l-oċeani l-Unjoni Ewropea bekk qed tkun tmexxiji bħala tur globali biex verament is-saħħa l-governanza internazzjonali tal-libra is-suċċess tal-konferenza tagħna eh, ta' tliet xhur ilu li ġiet organizzata f'Malta tikkonferma li aħna impenjati biex nkunu rinta qudimnet biex naffrontaw l-isfidi tal-oċeani. Dwar governanza tal-oċeni hija parti mir risposta tal-Aġenda tal-2030 tal ġus maquda tal-SDGs, speċjalment l-SDG numru 14. Kien qed naraw li din għandha 50 azzjoni f'tlet zoni ta' eh, prioritajiet għal l-oċeani li jkunu sikuri, li jkunu ukoll eh, indaf dinja globalizzata trid ukoll governanza iktar globalizzata wkoll hemm il-diplomazija, regoli internazzjonali, istituzzjonijiet internazzjonali m'hemmx governanza internazzjonali jekk ma jkunx hemm governanza ta' libra u l-oċeani. L-Unjoni Ewropea qiegħda tamel l-isforzi kollha permezz tal-kooperazzjoni fuq livelli multilaterali, reġjonali u nazzjonali kien hemm ukoll programmi u proġetti. L-istess mod nippromovu l-multilarizmu fil-qasam marittimu għax dan jaqbel ukoll mal-istrateġija globali għax u dan nistgħu nilħuq biss jekk nagħmlu sforzi flimkien għalhekk jiena nilqa deċiżjoni tax-xar li għadda tal-Assembleja Ġenerali dwar rezoluzzjoni li issejjaħ konferenza intergovernamentali biex jiġi imħejja, eh, jiġi mħejja, tiġi mħejja dikjerazzjoni taħt l-unklos, eh, ġifiri l-liġi tal-bahar. Aħna, t-tini priorita tagħna hija li inkomplu naħdmu fix-xogħol internazzjonali biex innaqsu il-pressjonijiet u il-kawżi tagħhom li jisofru l-oċeanu ġifiri il-tniġis, l-skart, il-tisħin, l-aċidu li jidħol il-kimika u li jaffetwa l-biodiversità. Dawn kollha jitħol f'din il priorita dan kollu jiddependi u koll fuq li planifikar li l-maniġjar u koll ta' eh, kif l-użu mill-bniedem ta' dawn l-affarijiet kollha bżon ġifiri li naħdmu fuq livell dinji. Jena sadisfat ħafna li qed nara li jintom taqblu ma din fuq dawn l-affarijiet. L-istrateġija dwar il-plastiks kol se tkompli tejn fil-ġlieda kontra l-iskart tal-libħra. L-oċeani huma tant importanti għal pajjiżi qed jiżviluppaw għax daw jagħtu x-xogħol, it-tħul, l-ikel għan qegħdin naħdmu ma' ħafna pajjiżi fuq programmi li isaħħu il-Marine Protected Areas il-sajt sostenibbli u l-maniġjar aħjar tal-kosti fil-settur tal-tbaħħir u sigurtà marittima. Programmi Eh, jammontaw 590 miljun ta' euro. Ġifiri u dawn jitħlu fil-programmar tal-2014 u 2020. Sen komplu ninvestu iktar minn 260 miljun ta' euro f'proġetti eh, f'dan il-qasam. Teknoloġiji ġodda li jiftħunna toroq ġodda bżon nifrutawm tajjeb. ħor huwa li ikun hemm osservazzjoni tal-oċeani biex u netwerk ta' data fuq livell globali li tkun miftuħa għal kulħadd. Irridu wkoll inkomplu eh, bil-riċerka eh, ma' l-imsieħba prinċipali tagħna. Dan ix-xogħol dwar governanza eh, tal oċeana u l-qafas tagħha strikto senso jew anki fuq riċerka u sigurtà ta' libħra dawn kollha huma parti minn approċċ iktar komplut. Hemm loġika għal dan. Il-pressjoni li qed jiffaċċjaw l-oċeani mhumiex biss fuq livell dinji imma huma wkoll konnessi bejnietom. Anki soluzzjoniet għandhom ikunu hekk. Imma suċċess ta' xogħol tagħna ma jiddependix biss fuqna, jiddependi wkoll mill-imsieħba tagħna fuq livell internazzjonali. Għalhekk jien nitlob lajnuna tagħkom sabiex inkomplu naħdmu magħhom. Għax dan sejtina iċ-ċans biex nitkellmu dwar dak li ħassibna il-tħassib li hu komuni. Grazzi ħafna l-kulħadd u anki Signora President. Grazzi lill-Kummissarju Bekna